spiegazzjoni tal-voti. L-ewwel net is-Sinjura Harkin. Grazzi ħafna. Jiena kontenta eh, b'dan il-font eh, għall-investamenti strateġiċi forsi jgħin is-sitwazzjoni Ewropea fis-snin li ġejjin. Dan ġimnidi f'Novembru li għadda issa l-Parlament Ewropew lab ir-rwol tiegħu biex il-proċess jimxi l qoddim U fl-appoġġ ukoll uh, għall-bidu ta' dan il-fond bdejna b'xi tibdiliet biex niżguraw li aktar fondi jmorru l-orizzont 2020, etc. Kontenta li l-Irlanda diġa resqet xi proposti permezz tal-Unjoni Ewropea u il-pipeline tal-proġetti tal-IIB li jinvolvi u kol fost l-oħrajn 14 il-ċentru tas saħħa Dawn huma proġetti li għandhom potenzjal li jiġu appoġġjati minn dan il-fond dawn iċ-ċentri tas saħħa nsibuhom eh, f'ċerti reġjuni tal-Irlanda li jafu jikostitwixxu investiment mhux biss l-infrastruttura tas-saħħa però anke għas-saħħa tan-nies in ġenerali. Grazzi ħafna s-sur Zdechowski issa. Grazzi ħafna. Pjuttost tard issa. Però permetti li eh, nitkellem. Eh, għasen se nitkellem eh, fil-qosor jiena. Din il-proposta hija suċċess kbir mhux biss għall-Parlament Ewropew Però importanti wkoll li l-Unjoni Ewropea tirreaġixxi għas sitwazzjoni preżenti. Jiena nixtieq nirringrazzja l-Komissjoni ta' Juncker għal din l-inizjattiva. Jiena naħseb li l-użu ta' dan il-fond se jkun benefiċjali mhux biss għall-applikant individwali, però wkoll se juri valur miżjud kbir għall-Unjoni Ewropea in ġenerali. Hemm ħaġa waħda li tittiġi wieġba però livell ta' involviment tiġifieri tal-qasam privat. Jiena nittama li s-Sur Juncker jgħidilna xi ħaġa dwar dan il-pont. Il-lejli tajjeb, sinjuri. Grazzi ħafna. Issa Signora Harkin. Kif trid, eh? Na, nappoġġa l-idea li l-flessibilità li nsibu fl-SGP għandha tintuża mill-Kummissjoni Ewropea. F'dan il-kontest jiena kont kontenta li naqra il-komunikat inizjali tal-Kummissjoni fuq il-flessibilità f'dan il-patt. Jiena aħna l-uniċi membri f'dan il-Parlament li naħdmu biex inħeġġu l-Irlandiżi biex jivvotaw favur dawn l-affarijiet għal daqstant għandna ninforzaw il-ħidma tagħna, l-flessibilità li nsibu f'dan il-pakkett għandha tiġi onorata għal daqstant nappoġġa l-idea fir-rapport li l-Kummissjoni għandha tikkjarifika jekk hemmx flessibilità għaliex għandna bżonn ċarrezza u għandna bżonn ċerta predittibilità. Grazzi. Is-sur Balċo issa. President, grazzi ħafna. F'Ottubru tal-2008, is-Sur Sarkozy, President ta' Franza, e propona governanza ġdida l-Unjoni Ewropea. U dina kienet suġġeriment biex ikun hemm superstat u allora bidlu ismu mbagħad issa qed jitkellmu fuq il-governanza ekonomika u mhux korp indipendenti ekonomiku. Però r-riżultat huwa l-istess l-istati membri jridu jirrinunċaw għas sovranità fuq kwestjonijiet ekonomiċi tal-budget. Il-abbozzi tal budget ta tal-istati membri jridu għom dawn il budget fil-parlament u jridu anki jistidnu il-komissari kolla responsabli għal-finanzi eh, lejn il-parlamenti nazjonali illi e, e huma mbagħad jikkontrollaw dawn il-parlamenti nazzjonali u dak li jiġri bil-abbozzi tal-budget. U dana fl-isem id-demokrazija. U għal raġuni jiena ma appoġġajx dan ir-rapport. Grazzi. Issa sur Mamikins. Grazzi, President. Illum aħna evutajna a favur tar-rapport ta' Sinjura Beres. U meta wieħed is x'qed jiġri fil-Greċja u fil-Eurozona din hija ħaġa li l-pajjiż tagħna diġà kellu esperjenza tagħha bejn l-2009 u l-2011 kien hemm kriżi fil-Latvja li għadha ma ġietx melba. Il-fatt li l-Latvja ħarġet mill-kriżi mhuwiex grazzi għall-Unjoni Ewropea, imma grazzi għall poplu Latvjan li aċċettaw tnaqqis fil-salari ta' xi 10% l-allima kellhom jaċċettaw dan, però il-Grigi mhumiex qed jieħdu l-istess linja ta' imġiba rridu insibu mod aħjar kif nitrattaw dawn il-kriżi, kif insibu kompromessi. U dan huwa eh, ir-raġuni li jiena appoġġajt ir-rapport ta' Sinjura Beres. Grazzi. Grazzi, ek